Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 20. Ek mela nibdew nkomplu il-seduta anzi u nħallu fejn nibdew minn fejn ħallejna fl-24 ta' Marzu il 20 11. Għaw xie kommenti dwar il-minuti illi tqasmu? Mela Il-minuti issa ġew adottati. Nixtieq nagħmel għat ta' Ifakkarkom illi għaddew 25 sena mill-diżastru ta' Chernobyl u nfakru lil dawk li tilfu ħajjithom jew inkella għadhom qegħdin ibatu il-konsegwenzi ta' dak id-diżastru nukleari l-awtoritajiet sovjetiċi zammew l-informazzjoni dwar dak id-diżastru sigreta laqqas il-popli tagħhom stess ma għarfu bil-perikli li kienu jeżistu. U għalhekk kien diffiċli ħafna illi wieħed jiġielet kontra l-effetti ta' dak id-diżastru. Aktar tard Chernobyl sar eżempju ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi konċernati u l-komunità internazzjonali. E kif aħna nfakru l-ġrajiet li seħħu f'Ċernobil, l-ħsibijiet tagħna huma wkoll mal-popolazzjoni tal-Ġappun li qegħdin jiġġieldu issa wkoll biex jagħmlu tajjeb għall effetti negattivi tal- terremotu tal-tsunami u mbagħad il-diżastru nukleari hemmhekk ukoll. Aħbar kera oħra 96 persuna nqatlu sena ilu fil-diżastru tal-ajru fi Smolensk inkluż il-President tal-Polonja u 18 il-membru parlamentari Pollak. Wieħed kien fil-fatt se jsir membru tal-Parlament Ewropew ħafna minn dawk li inqatlu kienu uffiċjali olja pollakki u ħafna uh, kienu jafu l persuni hawnhekk f'dan f'din il-kamra jiena kont naf nofs il-persuni li kienu fuq dak l-ajruplan. Għadu mhux magħruf eżattament xi kawża dan l-inċident u għadna qegħdin nistennew aktar informazzjoni dwaru. Il-sibijiet tagħna imorru wkoll ma dawk uh, li għadhom qegħdin ibatu l-konsegwenzi ta' dan l-inċident ukoll. Il-Parlament Ewropew huwa imħasseb dwar il-ċaħda mill-Qorti Suprema eh, tal-Istati Uniti għall-applikazzjoni ta' Sir Troy Davison biex tiġi posposta il-pena tal-mewt. Jena namel appell għall-autoritajiet fil-istat ta' Georgia fl-Istati Uniti biex jipposponu din is-sentenza li ġiet imposta mis Sur Davis u jbidluha minn sentenza għal mewt għal sentenza ta' priġunerija għal ħajtu. Imħasbin ukoll dwar dak li qed isseħ fil-Ivory Coast minn flok ma ġabet paċi u prosperità l-elezzjoni hemm f'dak il-pajjiż ġabet iktar violenza Sur Bakbowa jrid jaraf il-riżultati tal-elezzjoni u iċedi il-poter. Nappellaw l żewġ partijiet biex ma jwettqux atti violenti kontra l-soċjetà ċivili bżon li jisir da kollu li hu possibbli biex ma jkomplux jinqatlu nies innoċenti u dawk li huma ħatja li jkunu wet u reati uh, jinġabu qoddim il-ġustizja. L-Parlament Ewropew se jagħmel ħiltu biex jiżgura illi dan iseħħ. Fl-aħħar Eh, kont wetkom illi ninformakom dwar il-kas ta' korruzzjoni minn ċerti membri tal-Parlament Ewropew, rrit ngħidilkom illi l-ħamis li għadda wara laqa tal-konferenza tal-presidenti intom irċevejtu itra minn għandi li kien fija informazzjoni fuq dan il-kas. Aħna qegħdin nieħdu miżuri soda biex nabbozzaw kodiċi ta' kondotta għal l-interest groups u għal lobbyists kif ukoll għal membri tal-Parlament Ewropew. Il-buro jiltaqa il-lejla fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u uh, waqt din il-laqa se jiddiskutu din is-sitwazzjoni u jaraw kif se jimxu. Sur Nicholson xtaq jintervjeni. Grazzi, Sur President. Jena nishtiq nieħu moment biex eh, nirriflettu dwar til illi sar fl-Irlanda ta' fuq ta' kontestabli tal-Polizija illi kien sejjer biex jagħmel xogħlu kien għadu kif laħaq fil-fatt kif eh, daħal fil-Pulizija